Good afternoon, colleagues. Għan uh, nafsnar il tajjeb għal din il-laqa tal-ikon għanna avvis wieħed minn ħata presidenza ħajkun hemm laqa tal-koordinaturi fl ewel ta' Marzu minn nofsinhar sa sija u nofs. Fej jkollkom l-opportunità li jkun hemm skambju ta' idejat mal-President ta' Single Resolution Board fuq l-affarijiet kif huma dwar deċiżjoni ta' riżoluzzjoni eh, riċenti fis-settur bankarju din il-laqas se tiġi webstream du ukoll. Allura eja numerużi. Allum għal nofsinhar ikun għandna tliet kwistjonijiet l-ewwel l-SMEs u il-commodity dealers u mbagħad il-VAT. Imma għall-ewwel fajl nixtieq nċedi l-kelma lis-sur Karas bħala rapporter għall-SMEs l-aċċess għal finanzjament għall-SMEs. Għandek il-kelma l-10 minuti, sinjuri, il-sinjuri, eh, mela, mish l-ewel darba li aħna qed nitkellmu fuq dar rapport dwar il-finanzjament għall-SMEs. Is-sur Debaka jetaw fil lawla l-lum magħna huwa l-aħħar rapporter illi ħadem fuq dat suġġett. Allura nixtieq ngħidilkom biss fuq il-punti l-iktar importanti ta' dal-abbozz. Naħseb li importanti li aħna jkollna ċar f'moħħna li l-inizjattivi l-iktar kbar f'daw l-aħħar snin kienu qed jiffukaw fuq l-istess ħaġa, it-tisħiħ tal-SMEs ġewwa l-Ewropa. Rajnija fl-EFSI, xi ħaġa li aħna sħaqna fuq ab'mod ripetut, e, e, SMEs jibqaw il-fattur deċiżiv fis-suq uniku Ewropew meta niġu l-impjegabilità u investiment. Rridu nassiguraw għal-futur illi kull darba illi ikollna biċċa leġislazzjoni ġdida x'inhuma l-konsegwenzi għall-ekonomija reali dejjem tlabna l-Kommissjoni mhux biss biex tagħmel regolamentazzjoni aħjar, imma biex tħares lejn l-SMEs u taħseb eżattament x'ħajkunu l-konsegwenzi għall-SMEs. F'kull riżoluzzjoni toħroġ biha il-Komissjoni qed titlob illi biex taħdem mal-ESMA u l-SSM biex toqgħod attenta ħafna lejn xi żviluppa reċentement dak li qed naraw kull ma jmur jikber dal-aħħar u għal-permezz ta' atti delegati u l-ħtiġijiet ta' supervizjoni ħafna drabi deċiżjonijiet politiċi jiġu interpretati b'mod li jmur kontra milli ikunu ġew oriġinati l-SMEs rridu nqodu attenti għalinom. Dan huma l-kumpaniji li ktar importanti u rridu u rridu nirkonoxxu diversità tagħhom u nikkonsidraw manka l-finanzjament ta' daw il-kumpaniji u fl-istati kollha ta' l żvilupp tagħhom sa mill-bidu permezz tal istartups tagħhom sa trasferiment ta' kumpanija. Għandna bżonn strumenti ta' finanzjament ta' posta li jom tailor made u hemm punt partikolari fir-rapport. Qed nitkellmu fuq il-fattur li appoġġja li daħna daħħalna ta' Bażil tnej, dan irid jiġi mwessa, estis. Għax anke jekk aħna ikolna ħafna għażliet differenti ta' finanzjament, xorta it-tislif bankarju ħajibqa l-mezz prinċipali u primarju ta' finanzjament tal-SMIs u hekk sa jibqa' minkejja kollox. Li għanna bżon huwa settur bankarju stabli biex bekk jista' jkollna tkabbir sostenibbli. Waħda mill-miżuri l-iktar importanti biex napoġġaw l-SMEs biex jieħdu self tislif huwa is-settur bankarju l-SMEs mhux huma kienu il-wasluna għal kriżi imma qed jisofru ħafna b'mod disproporzjonat paragunat ma' kumpaniji kbar meta jiġu għas-self bankarju. Għanna bżonn sistema u miżuri e, e, ġusti u l-Kummissjoni għandha tistuda possibilità li jkun hemm il-fattur e, li appoġġja jestendi ruħi kemm hemm bżonn u importanti ħafna li kumpaniji ma jkollhomx pis e, burokrazija u amministrazzjoni żejda. Regolamentazzjoni aħjar huwa importanti ħafna u proporzjonalità wkoll hija importanti. Għanna bżonn niċċaraw x'nifmu bih b'dat terminu wkoll Għanna bżonn ukoll eh, possibiltajiet alternattivi ta' finanzjament għall smis u mhux kwistjoni ta' self biss. U importanti li aħna noħolqu eh, kultura ta' riskju Ewropea u suq kapitali apposta tar riskju dan huwa marbut mal-Unjoni e, eh, e, tas-Swieq Kapitali qed inħarsu lej il-kwistjoni ta' sekularita' li nassiguraw il-kumpaniji u s-self li kollom bżon u banegżar jista' jkollhom rwol importanti f'dal proċess li ners u lejn dan il-pass li namlu sigur dawn l-elementi punt importanti huwa l-edukazzjoni fost iż-żgħażagħ f'dak l-għandu x'aqsam mal-finanzjament ħafna ibatu li ma jkollhomx il-kuraġġ biex u ma jsibux finanzjarjament finanzjament. Kemm kbira l-arfien hemmhekk fil-programmi tal-programmi Ewropew. Int kemm hawn negozjanti zazax illi illi per eżempju jafu u ma konxi li l-banek irridu jagħtu raġuni plawzibli għaliex mhumiex għax ma jaċċettawx illi jatuk illi jatuk e, eh, iselfuk flus. Aħna jdu nassiguri li aċċess fl-Unjoni ta' Suq Kapitali titnaqqa. L-ispiża titnaqqas ta' l aċċess Dan huwa l-uniku mod kif aħna niftħu kanali ta' finanzjament għall-SMIs fis-suq waħdieni u dan iwassalni wkoll għall-startups. Startups ħajkunu iktar importanti fis-snin li ġejjin. Aħna għandna bżonn naħdmu biex ikonna l-aħjar imħuħ ġewwa l-Ewropa. Imma lissa jidal li qegħdin nitilfuhom l-aħjar imħuħ. Fl-2014 fl-Asja ġabru iktar rizorsi permezz ta' crowdfunding milli għamilna ħna fl-Ewropa. Jien naħseb li għanna naġixxu bħala leġislaturi. Għanna bżon inħarsu unistudjaw il-kondizjonijiet il ta' qafas li fir-Renju Unitu ma differenti milli kif huma fil-kontinent. Għandna bżonn qafas bħal peer-to-peer lending, crowdfunding u għażliet oħra ta' finanzjarjament kemm li startups u SMI stabiliti huwa diffiċli li tara su uniku bħala is-suq fejn u d-dar tagħhom. F'kull stat membru hemm ħtiġijiet differenti, liġijiet differenti, allura għanna bżonn iktar armonizzazzjoni irrid ikollna għafas komuni. Għanna bżonn one-stop shop f'kull pajjiż fejn SMEs jistaw jiġu informati kif suppost fuq il-ħtiġijiet legali tagħhom u iħtiġijiet ta' reġistrazzjoni jista' jsir b'mod tajjeb u, u b'mod waħdini. Nispera li l-koll nitalmu mill-one services, mill-one stop shop, mill-direttiva dwar is-servizzi u l-possibiltajiet miftuħin mis-direttiva tas servizzi mhux qed jintużaw biżejjed jridu nassiguraw illi eh, intraprendetur jew eh, inventur eh, ikun jista jirreġistra l-invenzjoni tiegħu pereżempju x'imkien fl-Ewropa u mhux joqgħod isib eh, ifittex alternattivi x'imkien barra mill-Ewropa. Pereżempju is-software li jsir fl-Ewropa imma l-Ewropej il-kumpanija jispiċċaw joħorġu imorru fl-Asja. U dan jitħassar l-Ewropa bħala post kummerċjali ippruvajt impoġġi da kollu fil-format illi jem imnizzel fil-rapport inizjali u xanistenna ċerti emendi u forsi nistgħu nissuġġerixxu ċerti miżuri supplementari. Mill-qalbi nistidan il-sħabi kollha, kollegi tiegħi kollha biex naħdmu fuq dan ix-xogħol biex sa Ġunju noħorġu b'rapport eċċellenti. Wieħed għall-SMEs biex ngħinuhom Eh, biex itejbu is-sitwazzjonijiet finanzjarji tagħhom. Grazzi Sur Karas, għall-SND għandi Sur Simon. Is-Sur Simon, ekku, għandek il-kelma. Grazzi, u grazzi, u nifraħ l-rapporter għal dak li ħareġ bħala rapport stimulanti, imdawwal, fuq kwistjoni daqshekk importanti memxej fil-rapport li aħna fl-SND ma naqblux miegħu naħseb huwa rapport fejn aħna l-koll mixi f'direzzjoni waħda u għana l-istess ambizzjonijiet u forsi nistgħu inkunu ftit differenti eh, invarjaw fil- fil-veru dettal imma qegħdin fl-istess post bażikament qed inkantaw mill-istess paġna bażikament. Nixtieq nagħmel ftit punti żgħar fuq sma fej aħna nistgħu nżidu ċerta dettal, ċertu dettal biex namlu punt żgħir żgħir. Ir-rapport huwa ċar ħafna fuq l-importanza ċentrali ta' finanzjament bankarju u bla dubju li dan huwa żgur dejjem kien il-każ. Imma meta naqraw ir-rapport fil-fatt indunajt li l-involviment tiegħi f'dat tip ta' diskussjoniet ta' politika finanzjarja issa edha fis-26 sena tagħha. U għal dat 26 sena sħaħ kienet ikollna eżattament l-istess diskussjoni dwar preċiżament l-istess problema. Aċċess għal finanzjament għall-SMEs għal kumpaniji tal-daqżajr u sissa da ma tejbiċ is-sitwazzjoni. Flebda mill ekonomi Ewropej kbar, imma speċjalment mhux ftana stan stess fl-Unjoni fil-Renju Unit. U allura jidr li li li li ħaġa li konna din nagħmlu forsi fuq livell pjuttost kbir irridu nikkonsidraw forsi fuq il-livell baxx mux biżejjed u xi ħaġa li rridu nikkonsidraw jadwar jekk. l-importanza ċentrali ta' finanzjament bankarju kera kem tista' tidher kera għandha segment nieqes tal-SMI tas-suq tal-SMI u li mista se tkun it-tweġiba. U mhux se jkun il-mekkaniżmu ċentrali ħajmexxina l qudiem jien naħseb hemm ħafna raġunijiet strutturali għaliex u qatt mi se tagħmel sens ekonomiku għal banek illi jagħmlu kummerċ kbir fil- fli jiselfu flus f'dan il parti tas-suq. Allura rridu iktar niffukaw fuq mezzi oħra ta' leverage ta' finanzjament f'dil parti tas-suq għall-SMEs. Xi ħaġa li nistgħu nagħmlu li jistgħu jinkludaw ukoll punti żgħar dwar tislif mill-banek fir-Renju Unit aħna insejħulhom skemi funding for lending. Imma li għal il-gvern aħna nirkonoxxu li dawn ma jaħdmux dawn l-iskemi. Per eżempju anka l-gvern tagħna għandu l-intenzjoni li li jislef flus biex il-banek ikunu jisilfu jgħin il-banek biex il-banek minnaħat taħħom kun jistaw jisilfu l-SMIs Naħseb nistgħu ngħinu iktar lill-SMEs biex isibu finanzjament biex jipromovu u irridu naraw il-pajjiżi li irridu naraw xi stati membri qegħdin jagħmlu, forsi hemm stati membri jridu jinkoraġġuti biex jagħmlu. Jiġifieri dat tip ta' investimenti lill-SMEs ma nemmix li dil-parti tas-suq hija ekonomikament sana u għalhekk il-banek ma jselfux u mhux se jagħmlu għall-banek u hija xi ħaġa li gvern għandu jagħmel. U bl-istess mod nistgħu niżviluppaw eh, self safe lending lil ċerti kumpaniji permezz ta' retail bonds, crowdfunding skemi, daw l-iskemi ġodda li hemm imnizin fir-rapport u li semma fir-rapport platforms ġodda ta' equity financing public sector fundraising dawn kollha non-standard. Umma kollha forum ta' finanzjament li rridu nħallsu lejhom. Mhux se jsolvu l-problema ta' millu malada, imma f'dak li għandu x'jaqsam ma' direzzjoni strateġika tagħna u hawnhekk fejn aħna għandna naħdmu f'dak li għandu x'jaqsam ma' tistif mill-banek għanna bżonna naċċessa ħjar l-informazzjoni għall-SMEs kif qal ir-rapporter permess ta' implementazzjoni aħjar ta' Bank Referral Scheme u One Stop Shops. Dawn huma importanti ħafna biex nagħmlu l-affarijiet jaħdmu. U jina naħseb irridu iktar irridu nkunu iktar konxi milli qegħdin issa speċjalment bħala ir-rwol u rwol tal-parlamenti, għax jekk ma jagħmlux il-parlamenti daw, min se jagħmilha? Inneħħu għandek diskriminazzjoni f'din il-finanzjament, finanzjament kemm jista' jkun irid ikun ġust. Allura forsi huwa rwol għal nies bħalna. Sempliċment biex nirrepeti fl-axħar il-ringrazzjamenti tija rapporter għal rapport daqsek stimulanti, bieċa xol daqsek tajba li nistow il-koll nappoġġjaw u li naħdmu fuqu. Grazzi ħafna sa li sijar issu l kwer ma kienx kapaċi li jiġi, sfortunament allura għalli biex naqra id-dikrazzjoni tijie. Fil-fat li t-ringrazzjaw kolli sur karas għall-abbozz ta' rapport tijow, hemm ħafna idejat li huma tajbin ħafna u l-lessi firmom għandu ċerti rimarki wkoll. L-ewwel ħaġa, issu Rossak jixtieq jisħaq il-ju jemmen illi paradossikament għall isforzi kollha li aħna qed inpoġġu biex nisimplifikaw il-qafas regolatorju għall smis billi niproduċu leġiżlazzjoni ġodda b'xi mod aħna dejjem nagħmlu l-ambjent fejn iżjed diffiċli għall smis biex jaħdmu fih. Allura għandna bżonn iktar flessibilità, libertà regolatorja, da għax kultant ma jkunux jafu regolamenti, il-regolament, għax u xkultant huwa ħaġa tajba li ma jkunux jafu kif inhu regolatorju għax dan iwassal għal-libertà min-naħa tagħhom. Allura f'dal kontest huwa importanti li nisħu fuq il-fatt kemm hu importanti diġà intqal kemm hu importanti għall smis jkunu kapaċi jibbenifkaw minn ħelsim mit-taxxa u xi kultant tanka minn esenzjonijiet ta' taxxa. Dan huwa kritiku għal żvilupp tal-bidu u jgħinhom biex jibnu biex jibnu backing finanzjarju b'saħħtu. Dan kollu jkun possibbli biex namluha billi namluha possibbli li stati membri indirizzaw l-ambjent finanzjarju tagħhom il-perspettiva tagħhom ukoll bħala riżultat aħna nħossu illi iżjed armonizzazzjoni tal-qafas legali fuq livell Ewropew ukoll jista' fil-fatt jiservi bħala ostaklu għal dawn l-anijiet. Allura rridu nqogħdu attenti għal dan l-element ukoll għad diskussjonijiet. Is-surossak ukoll se jissottometti diversi jamenti eh, għal ċerti paragrafi tal-labni biex naqra xuħut mill-eżempji għal paragrafi 23-24 li t-tnej ħarsu li dwar iktar armonizzazzjoni u ma jħoss li jista' jappoġġja dawn jew xjanijiet għal armonizzazzjoni f'dak li għandu samma crowdfunding u bat paragrafu 27 kif semmi Is-sura sa jixtieq jisħaq fuq l-importanza ta' ħelsim mit-taxxa l-SMEs. Paragrafu 9 u 10 hawnhekk tista' tisħaq illi illi aħjar jipreferi jara l-involviment ta' possibiltajiet alternativi ta' finanzjarjament u, u mux banek biss qed isemmi wkoll illi ma jistax jinsar wol tagħhom fil-finanzjament tal-SMEs paragrafu 20 jaqbel il aħna bżonna nistudjaw il-qafas regolatorju finanzjarju eżistenti ma jrid jisħaq fuq il-ridu rridu fuq b'mod prattiku ħafna u nħarsu lejn l-impatti possibbli fil-Stati membri. U fl-aħħar suġġeriment fuq il-paragrafu 7 aħna appoġġjaw qed jgħid f'dak li għandu x'aqsam ma' tneħħija tal-andju barriers fis-settur finanzjarju speċjalment għall-SMEs. Imma is ta' bażi tajba r-rapport, diskussjonijiet tajba u anka l-emendi aħna wkoll nħarsu l-qoddim għal daw id-diskussjonijiet u għal emendi interessanti minnaħa tal-kollegi tagħna. Dak huwa fi il-kliem tas sur Rozat. Għaldi fraksi met Filip eh, de Bakker, Minir de Bakker. sur de Bakker. Grazzi, Sur President, Grazie għal rapporter u koll għal-abbozz ta' rapporti li tasew eh, fih eh, rapporti interessanti Jena kont rapporter tal-axħar rapport legislativ li ġi miktub hawnhekk dan il-kumitat ikun fuq il-finanzjar tal-SMIs u tanħarsu lejn ir-rapport. Kont importanti li eh, nagħmlu użu mir-rapport preċedenti li għax aħna żgħin ħafna mir-rakkomandazzjonijiet ma kizmien il-Kummissjoni xjata għom segwitu. Naħseb importanti li nerġgħu nagħtu daqatajn lejn dak ir-rapport għal-għalija xawna, kħed nitkellmu dwar pjantazzjoni għall-SMI, e, s-ridu naraw allura xħadem sissa u par l-aspetti li jridu jiġu aġġornati għon kell għandhom bżonn eh, jiġu eh, jibqaw jiġu implementati. Xi kummenti, eh, rapport jitfa enfasi fuq self mill-banek, aħna rkod nafu li dan huwa għadu aspett kruċjali kif taħdem l-ekonomija, preżentament imma wara l-kriġi finanzjarja aħna tlabna l-banek biex ikollhom eh, balance sheet eh, iżgħar biex ikollhom eh, jgħadu nqas riski ma' ħafna stati membri però li minħabba li minħabba situazzjoni attwali naqsu self tagħhom lill-SMI. Però nafu li l-ammont ta' kreditu Bejla tuħar l-istess, imma nafu li kondizjoni ta' self eh, u miktar stretti eh, u għallura nastu għal-konklużjoni li jiva finanzjament eh, minn banek jibqa jela pruwa l-importanti u għallura nħarsu li limitazzjonijiet regolatorji fil-kas li l-banek kun jishtuqu jiselfu ma irridu naraw u kol u nirriflettu fuq forse diversifikazzjoni ta' sistema l għaliex hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar approach one size fits all, qed nitkellmu dwar ehm, kumpaniji li jirrappreżentaw riskju ta' kapital u li eh, ġili għandek kumpaniji ta' 3-4-5 min nies, imma mbagħad għandek oħrajn li huma ikbar, jiġifieri għandna damma sħiħa ta' kumpaniji li huma differenti fid-daqs u allura rridu nħarsu iktar fid-detal lejn din l-ekosistema tal-SMEs u l-mod kif ħan finanzjaw Il-bżon li nħarsu iktar lejn is cmu u ġifiri li jipermetti li ndaħlu iktar riskju, iktar innovazzjoni fis-sistema importanti. Jipermetti wkoll li konsidraw per eżempju l-innovazzjoni f'termini ta' fintech. Naħseb li kollox ma kollox il rapport li għandu ħafna elementi pożittivi ma minnaħa tiegħi ħaniprofa nżid xi ideat illi semmejt u ħaniprofa wkoll jieħu spunti mir rapport preċedenti b'xan naqra implementat u le u kif nistgħu nduru fuq il-Kummissjoni biex ngħidula għamel aħjar minn dak li qed tagħmel. Grazzi ħafna, Sur Maker, u Sal Gwes Sur Barama. Sinjura Barama. Grazzi ħafna President u grazzi ħafna l-rapporter ukoll. jena nishti nifoka fuq wieħed mill-punti tar-rapport fejn irrikonoxxu li s-self bankarju tradizzjonalment huma l-iżjed sors importanti ta' finanzjar tal-SMEs u jiġi enfasizzat ir-rwol importanti tal-banek li għandhom arfin lokali u reġjonali u ir-rabta Eh, fuq medda twila ta' żmien mal-SMEs. Nixtieq nitkellem fuq dan għaliex dan qed jirrikonoxxi li l-politiki tal-Kummissjoni imorru kontra dak li kien il-modell ta' kreditu lill-SMEs fil-passat. Nixtieq inkun ċara, il-problemi ta' finanzjar tal-SMEs mhumiex problema ta' modell ta' kreditu huma huwa r-riżultat Eh, tal-konċentrazzjoni bankarja u l-effett tal-destabilizzazzjoni tal-ekonomija. Il-proposta ta' Unjoni Bankarja li diġa kienet parti mill-salvataċ bankarju eh, fi Spanja, partikolarment bitnaħija tal-banek ehm, ta' tfaddil ta' bank, waslu għal problemi dejjem akbar. U il-banek huma dejjem aktar fukati fu il-finanzjar internazzjonali u għalhekk m'għandhomx l-arfil għasandom għandhom l-interess li jiffukaw il-politiki tagħhom fuq l-SMEs u l-istess qed jiġri minna perspettiva tiegħi bil propo proposta ta' unjoni ta' swi kapitali li fl-aħħar mill-aħħar tifavorixxi li huma l-istess gruppi finanzjari li llum qegħdin jinnegaw il-kreditu dawk li qegħdin eh, fil-fatt jagħmlu ħafna spekulazzjoni u dan qed jagħmel eh, qed iwassal għar-riskju eh, permezz ta' dawn l-istrumenti ġodda lejn l-SMEs għanna bżon ta' aktar regolazzjoni bankarja finanzjarju model ta' bank li għandu element pubbliku kbir u anka reġjonali jekk vera irridu nikontribwixxu għall iżvilupp ekonomiku. U rridu nitlu aktar fit-dettal fuq dan. Imbżon li nirkupraw il-prinċipi ta' ġestjoni bankarja li il-Kummissjoni qed kompli tinsist li tneħħi. Grazzi. Dank uh, for the, uh, for the issa għal-ħodu risor Filip Lambert. Sur President, għanna nistaw naraw eh, kif il-Berġani eh, jaħdmu jitfit, eh, aħna jiva, kużawna li ma nix kapaxi namlu dan, ma somma, ħanqra pal-Ingliż issa dejjem interessanti li narraw level ta' tensjoni fra dan dan il-kumitat meta niġu għal dawk li huma l-iktar importanti ħafna mitmexxija ta' dan il-kumitat mhux qegħdin fostna ġifieri nistgħu naraw kemm l-SMIs eh, hija eh, kwistjoni importanti. Sir Simon, inti eh, tajjeb, inna 20 sena niddiskutu l-istess ħaġa. Allura, e permettu li ngħid li forsi għal darba ħajkolli ma naqbilx mal-kollega tiegħi meta ngħidu li li sibi naqset l-aċċess għal fondi għal SMEs. And I quote, the legal problem that they face. That's what eh, l-ECB tgħid il-Bank Ċentrali Ewropej qed jgħid li huwa l-inqas riskju li qed jaffaċċjaw l-SMEs eh, rigward il-finanzjament tal-banek, issa ma nafx jek din hija realtà, allura jek dan huwa vera. Allura ma nafx. Eh, eh, Fil-rapport jek naqraw tajjeb, eh, hemm imsemmi li huwa l-ambjent makroekonomiku li qed joħolhom problemi. Se forsi ma nafx, eh, rridu nkunu nqastretti fuq regoli eh, prudenzjali. e niftakru xe diskutejna ħana fjardi erba għadna li dak iż-żmien ma kienx il waqtu imma għadna hija nħarsu lejn il-modelli differenti ta' negozju tal-banek. Il-banek mhumiex entità waħda nafu, nafu li hemm ċertu banek illi jifukaw apposta fu ehm, fondi ehm, fondi għal eh, l-SMEs par per esempio Troda, CPH, DKV, anke la Van Breda. Ġifiri, forse nistaw nħarsu lejn regolamenti prudenzjali u naġustaw dan skont il-modell ta' negozju Nafi, u jekk ma rridux qed nitlob għal CRD 5, imma rridu nippruvaw innaqsu il-fattur ta' riskju marbut ma' self għall smis Din hija xi ħaġa li sissa ma toġobniex. Aħna diskutejna diversi drabi dan is-soġġett ma' nies mis-settur bankarju kulħadd qed jgħid l-istess ħaġa Is-sekuritizzazzjoni hija xi ħaġa għall-impriżi żgħar imma hija xi ħaġa illi tiffaċilita il-ħajja tiffaċilita l-finanzjament għal kumpaniji kbar. Ġifier naħseb illi dan mhux is-suġġett li qed nindirizzaw hawnhekk. Dak illi aħna qed nissuġġerixxu ma nafx forsi jekk nistgħux insemmu dan fir-rapport, imma forse nistaw nikkonsidraw li around li jmiss ta' regolament tal-banek, għalfej ma niprofawx nidifferenzjaw regoli prudenzjali eh, mhux kont il-konsumaturi ma skont il-modell ta' negozju u realizzajt ukoll meta konet diskutu l-Unjoni Bankarja bħal pereżempju fuq il-fond ta' Resoluzjoni, jew kella fuq eh, il-fond tal-garanzija ta' depositi. Realtà li aħna naraw fost il-Banek Belġani hija li il-kontributi ta' dawk il-banek li jserfu lill smi permezz dawn il-fondi eh, ta' assikurazzjoni mutwali reċiproċi irrati rati kienu għalin u allura naraw li per eżempju eh, DKV jew kella Van Breda jistaw per eżempju jħorġu 6 miljoni ma' għal-bank zaħir. dawn huma ammonti kbar, ġifieri jiena xtieq nħaffilhom il-ħajja lil dawn in-nies qed jiffinanzjaw lil kumpaniji żgħar u medja, ejja nkunu iktar ġusti hawnhekk. Imbagħad fuq eh, il fat li eh, il fat li reformi strutturali fis-settur bankarju qed eh, ininu bil-mod il-mod. Jekk jekk wieħed jibqa' jeħdilhom ftit ftit, allura qed nagħlqulhom il-bib fuċċhom. Mhux qed ngħidilkom bib imbexxaq, il-bib Isabtulom, kuna qed fritxom, ġifiri għan ħarsu lejn din il kwistjoni iktar fid-dettall fġieħ il-banek zaħru, eh, bat rridu naraw u kol xħan għamlu ktar l-SMI, e. ġifiri illi nerġaw inqajmu eh, nerġaw nixuxtaw, mux bis eh, l-lefsi, għalix dan huwa strument zaħir li għanna bżon dindirizzaw il-kwestjoni ta' transizjoni enerġetika nafu li l-SMEs għandhom ruol importantissimu mux jilabu għet nitkellem dwar enerġija mis xemx mill-mirriħ, jekk u għed ħares lejn il-tradizjoni enerġetika, għasab li din għanda tkun fil-qalba ta' l-investiment Ewropew, allura tkun tal-akbar beneficju għall-SMEs. Grazie, Sol Lambert. U issa għalli FDD Surzanni. Grazzi li xtieq ninaqat ma dak li qal Filip għaliex fl-opinjoni tiegħi hija propju li zjed ħaġa importanti kwalunkwe statistika, kwalunkwe stħarriċ li sir fost l-SMEs u l-imprenditori fost dawk li għandhom il-perċezzjoni ta' xini l-ekonomija fl-Unjoni Ewropea, l-ekonomija reali, Eh, u xinuwa l-ewwel punt ta' tassib e, mhuwiex fil-fatt l-aċċess għal kreditu għaliex dan b'xi mod ieħor qed pe hekk kif jgħaddi żmien, imma l-problema hija innuqqas ta' talba għal prodotti li produċu dawn l-azjendi sakemm l-Unjoni Ewropea mish ħatkun kapaċi tiggarantixxi domanda adegwata għal dawn il-prodotti, l-SMEs ħajkomplu insabu f'diffikultajiet u ifallu. Huwa ċar li jekk aħna nibqgħu mixin f'din id-direzzjoni, din id-direzzjoni li ħadu l-politiki makroekonomiċi ta' l-Unjoni bl-impożizzjoni ta' austerità, miżuri ta' austerità, eh, bl-fukar fuq riformi strutturali mill perspettiva tal-offerta u mux minn ħata domanda, dan l ewwel punt ta' tħassib għall-SMEs eh, mhux mux ħajġi solvut għalhekk hemm bżonn li nirraġunaw ukoll u naħsbu ftit fuq elementi ieħor ta' diffikultà kbira għall-SMEs illum il-ġurnata, ġifieri il-munita waħdina. Ġifieri l-euro illum il-ġurnata l-SMEs tal-pajjiżi aktar dajfa qegħdin joperaw f'kundizzjonijiet differenti, f'kundizzjonijiet għar meta mqabbel ma l-SMEs ta' pajjiżi aktar b'saħħithom għaliex dan, għaliex Eh, l-SMEs tal-pajizi tal-periferija edin joperaw eh, fuq skambju real li huwa eh, valutat mod ola milli fil-fattu u dinja ta' zvantaċa li Issa dwar dak li jena nishtiq nara f'dan ir-rapport jiena stess jiena nixtieq nifoka ħafna iktar fuq l-aċċess għall smis għal kreditu tradizjonali. Jien ukoll nemmen li s-suq tal-kapitali mhuwiex tajjeb għall smis mhux adatt għall smis ma nibqgħux naħsbu li mudell li jaħdem fl-Istati Uniti fejn id-daqs medju tal-intraprizi huwa ħafna kbar meta mqabbel mal-SMEs Ewropej jista' jaħdem anka fl-Ewropa. Is-suq tal-kapitali u l-prodotti tas-suq tal-kapitali, il-bonds, eccetera, dawn għatmu maħa jaħdmu għall-SMEs, jaħdmu biss għall-intraprizi il-kbar li diġa għandhom aċċess għal dan it-tip ta' strument, għalek minn din il-perspettiva jena naħseb li qed naħdmu għal xej. Ejja nifukaw fuq dak li s-settur bankarju li fil-ġejjeni ħajkun u għandu jkun l-istrument ta' aċċess prinċipali ta' kreditu minn naħa tal-SMEs, għawek hemm bżonn li namlu eh, ħaġa eh, waħda. Nassiguraw li fiħdan l-Unjoni Ewropea jkun hemm sistema bankarju li huwa kompletament iffukat fuq il-bżonnijiet tal-ekonomija reali u li jkun sistema bankarju li għandu rwol pubbliku, funzjoni pubblika, sabiex garantixxi l-aċċess għal kreditu għall smes Hemm bżonn nistabilixxu dak li jistgħu jagħmlu l-banek Aħna l-lum nafu li fl-Europa għanna ħafna banek, il-banek il-gbar, mod partikolari, li jiddedikaw il-parti l-kbira tal-budget tagħhom tal-assi tagħhom għal attivitajiet li mhumiex parti mill-ekonomija reali u dan ma joħloqx valur għall-ekonomija, ma jkabbirx l-ekonomija, ma jappoġġax lill-SMEs, imma jappoġġa biss lill-spekulazzjoni u qed ipoġġi riskju sistemiku fiħdan l-Unjoni. u mbagħad il-konsegwenzi ta' kriżi sistemika finanzjarja rajnija. U din eh, taffettwa l-SMEs. Jena naħseb li din hija xi ħaġa fundamentali ġimma li għaddit f'artiklu sabiħ ħafna għala wkoll il-kap tal-Federal Reserve ta' Minneapolis. li kienu kol parti minn salvataċ tal-banek li sar fil stat Uniti li irridu jitqasmu. Aħna fuq dan irridu nifukaw. Iġviri, irridu kunem separazzjoni reali bankarja fl-Europa biex noħol istituzzjonijiet li jistaw jamlu biss attivitajiet ta' kreditu l-ekonomija reali. Il-komplement ma' nix bżonnu. U dan huwa punt fundamentali. Issa dwar il-parti fuq l-istrumenti l-ġodda Jena naħseb li fil-rapport hemm ċertu elementi interessanti, informazzjoni interessanti, il-peer-to-peer lending, eh, sabiex ma jkunx hemm l-intermedjazzjoni, dan hija xejra li ħadd kompli tikber anka fl-Ewropa u hemm bżonn li niffaċilitaw ir-regolamentazzjoni sabiex inkunu nistgħu nwaqfu eh, firxa ta' regoli sabiex niffaċilitaw l-aċċess tal-SMI ta' strument bħal dan strument li qed naraw li qed jirbaħ anka fil-finanzjar ta' ideat innovattivi ħafna li forsi fil-kanali tradizzjonali mhumiex qegħdin isibu ehm, soluzzjoni. U minn perspettiva oħra rridu noħolqu l kundizzjonijiet sabiex nassiguraw li fiħdan l-Unjoni kunu nistaw inwaqfu fondi kbar ta' venture capital, eh, fondi pubbliċi li kunu jistaw morru għall finanzjar ta' startups li kunu innovativi startups li kieku ma jsibux e, fid-dinja privata mod kif ikunu jistaw e, joperaw e, u ma jsibux lajnuna laqas il-banek iżda li minn din il-perspettiva jkunu jistaw jgħatu valur mizjut kbir ħafna seħdan l-Unjoni Ewropea permezz ta' teknoloġiji ġodda, modelli ġodda ta' negozju, perspettivi, prospettivi ġodda għal ġejjeni. Aħna nafu li dawn l ideat mandomx ma jatux profitt immedjat, anzi eh, dawn jħolqu spejjeż kbar, eh, l-investiment, riċerka, eh, innovazzjoni fil-bidu, ġifiri hemm bżonn li nejnu għom għalix normalment l-investiment normali ma jersaqx lejom. Emżon li settur publiku jkun jista' jintervjeni, li stati jkunu jistaw jintervjenu sabiex jappoġġaw dawn l-idejat li umbat jistaw jisiru ta' beneficju kbir għall-ekonomija reali. L-aħar punt tijaj, dan huwa punt li forsi mhuwiex rilevanti direttament mar-rapport huwa fundamentali. Problema ġdida fl-Ewropa l-SMEs huwa l izvantaġġ kompetittiv li għandhom meta mqabbel mal-intrapriżi kbar, ċoħet nitkellem fuq it-tassazzjoni. Ħafna mill-intrapriżi l-kbar, palma rajna anka fil-ħidma tal-Kummissjoni f'Taksud, fil-Kumitat Taksud u fil-Kumitat Ekon eh, dwar il-tassazzjoni tan-negozji, l-intrapriżi l-kbar jiġu trattati b'mod privileġġat. U din diġa hija distorzjoni tal-tassuq din hija distorsjoni li tibbatuha l-SMEs għalhekk hemm bżonn li jinsemmu anka dan il-punt. Jena naħseb li dan huwa fundamentali sabiex noħolqu kundizzjoni ta' ugwaljanza bejn l-SMEs u l-intraprizi il-kbar għan inqas mill-perspettiva ta' taxxa. Grazzi. Many thanks uh, for the Grazzi ħafna. Issa għal-grupp INF e l-Level Elements imma mhux jagħta hawnhekk. Allura għandna ftit ħin issa għal-KHDI. Ma nafx, forsi xaħat ħadd irid jieħu kelma taħt il-proċedura kex di. Dan I'll uh, gladly hand over the, the floor to Mr. Karas. Mr. Karas. Ja, tanke für die Grazie. għal dan id-dibattitu eh, tassew eh, sħiħ kull kontribut ta' approċ speċifiku dan ir-rapport u kull kontribut ħareġ xi ħaġa konkreta kif nistgħu nagħmlu eh, dan ir-rapport aħjar. Hemm forsi xi ħaġa però li nixtieq nżid eh, u ħanejda b'mod ċar minn qabel. Is-sena li għaddiet fil-kuntest ta' regolamentazzjoni tal-banek. Diġa kien hemm eh, progress eh, biex ntejbu situazzjoni tal-SMI ġifieri hawnhekk biex eh, qed nibdew kollox mill-bidanet u rridu nafu dan f'dan il-Parlament. F'dan il-Parlament aħna għenna it-tisħiħ tar-wol tal-SMEs permezz tal-attività reġjonali bankarja, kieku ma kienx għalina, kieku ma kienx għal-promozzjoni ta', ta dawn il-banek eh, minnħat għana ma rajniex il-pjattaformi ta' investiment ma konniex naraw eh, il-sem tal-SMI fl-ekonomija tjeb eh, ġifiri rridu namlu sta' valvazzjoni biex naraw naqra fejn nisabu biex naraw naqra kif seru pa l-affarijiet mistana li għaddit l-ewwel għalli għaliex għaw li għag biex noqogħdu ngħidu l-istess ħagġa. Ċertament. u koll naraw xinuma il-konsegwenzi li kellom il regolamenti fuq e kif qed il-rizorsi tal-banek ma' f'dan il rapport ta' inizjattiva dak li aħna għanna f'moħna huwa Inni niprofaw nħorġu b'rapport bankarju fuq reforma bankarja oħra. Għanna rapport fuq sekuritizzazzjoni fejn dan il-kontest eh, ta' CMU. U allura rridu naraw naqra kif eh, nistgħu nsaħħu rwol eh, tal-SMEs fis-CMU Ġifiri, miex kwestjoni li nadattaw eh, il-punti kolla li għanna taħt eh, finanzjari eh, un applikaw ma l-SMIs le. Zidu, naraw u għali konna appoċ għal fondi għal kompanija zaru medi u naraw li kunem eju noħra novativi ta' fondi ta' finanzjar. ma nistawx eh, nħorġu eh, politika ta' innovazzjoni hawnhekk għaliex eh, mhuwiex fil-kompetu tagħna. Li rridu naraw, però huwa li jkollna riformi fil-fond li jibqgħu. Għal dan diskutejna fil-laqat kif nistaw nieħdu l-ispunti għaw l-edin ta' dan il-rapport nifuka fuqhom L-approċ tijaj kien li nikkonsidraw il-finanzjar ta' kreditu bħala parti minn dak li qed nippruvaw niksbu mbagħad nikkonsidraw eżempju il-crowdfunding għall-startups u l-possibilità ta' banek li idaħlu regolamenti simplifikati u oqsa simplifikati. Għaliex dak u għal għandana hawnhekk li l-wissaw eh, regolamenti u l-oqsa finanzjari, nasib dak u l-iktar punt importanti, il-kwistjoni tal-finanzjament. Fija nifisa miex problema, hija kwistjoni li nifukaw fuq il-kompetizzjoni u tkabbir. Fehdan l-iskema li għetnaħdnu fija, Imma kifat eh, naħseb li dawn l-aspetti ma nistawx inwiġbu inwiġbu għalihom b'mod ħieħ iridu ngħidu u nammettu illi l-aċċess eh, għal-kreditu eh, mhijiex il-qalba tal-problema hemm elementi oħra li huma importanti u li huma problematiċi jekk eh, min ma naħsibx li l-kreditu hija l-kwistjoni, eh, ngħidu iva hemm il-kompetizzjoni, eh, hemm l-aċċess tas-suq, hemm it-kabbir, dawn huma l-elementi lenin biex insolvu l-problema, ma naħseb xorta jibqa' fatt li rridu ntejbu il-finanzjament u il-kollega soċjalista Meren Unit semmu xi eżempji ta' daw il-modi innovattivi ta' finanzjament. Naħseb irridu nieħdu eżempji bħal dawn madwar l-Ewropa u naraw li ndaħluhom fis-CMU bħala sors tal-aħjar prassi. Grazzi ħafna. Grazzi, issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l agenda jiġifieri sistema mm, l-edenzjonijiet għal negozjanti tal komeditajiet jena rapporter għalija nishtiq ngħid li għandna regolament preżenti li jeżenta l negozjanti tal komeditajiet għandna żewġ edenzjonijiet li skadew fil-31 il-ħaj skadew fil-31 ta' Deċembru 2017 id-data oriġinali ġiet inkluża biex il-Kummissjoni tagħmel reviżjoni ta' reġim prudenzjali applikabbli sal-aħħar tal-2015 u fejn uxiera tipproponi reġim xiera skont il-profil ta' riskju ta' negozjanti tal-komoditajiet u negozji ta' proprjetà, però negozjati għadhom għaddejjin u allura lan ta' din proposta huwa li nestendu trattament attwali kemm ir-reviżjoni tintemm u kemm ikun hemm tibdiliet meħtieġa fil-qafas tal eh, ġew applikat eh, forsi anki eh, sal-31 ta' ġembru tal-2020 f'dak dek nevitaw situazzjoni fejn ikonna adekwazzjoni temporanja ta' dawn il-negozjanti li kollhom jgħaddu għal reġim differenti eh, li jdum biss eh, sentejn tlieta. Ah, sorry. Ok. I just conclude. Iva, għadni kif konkludejt eh, id-diskors tiegħi imma għad-diskors li jmiss ħaj fil-fatt ħaj ħankun qed nindirizza id ta' ta' skadenza l-implementazzjoni nixtieq nitlob skuża lill-interpreti Eh, issa, diskussjoni għal grupp PPE, is-Sur Balz. Thank you very much, uh, President. Um, uh, thank you for your... Grazie ħafna, President. Grazie għal kommenti tijak. Is sinjura Kajnen taqbel ma l-approċ tal- eh, Kummissjoni li ġiet appoġġata wkoll mir-rapporter Issa tixtieq tħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex jaġġel il-ħidma tagħha fuq il-reviżjoni tal-kumpaniji ta' investiment sabiex ikun hemm approċċ eh, infassal b'qis eh, li jista' jimxi qudiem tul dan il-perjodu e- ta' estensjoni. Għaliex eh, din it-tip ta' dan it-tip ta' programm verament hemm bżonnu. Il-Shadow Rapporteur tagħna, Sinjora Pitikainen, tixtieq tistaqsi lil kummissjoni jekk jistawx jinformawna jekk hemmx reviżjoni, jekk hemmx diġà xi possibiltajiet li ġew infassla u jekk għandhomx idea ta' dati wkoll għal meta nkunu nistgħu nipret nistennewhom li jagħmlu proposta. Dawn huma l-kummenti fil-qosor min-naħa tagħna specialment il-kummenti ix ta' Shadow Reporter, Signora Pitikainen. Grazzi ħafna sur Balz minnaħa tal-grupp ta' Alde għandi is-sur tojre. Iva, grazzi, Sur President, kollegi, l alde taqbel jaqbel mal-proposta tal-Komissjoni sabiex nestendu l-eżenzjonijiet eh, għal e, tal-komoditajiet kif huma maħsuba bħalissa fil-regolament ta' rekwizit ta' kapitali xinkella il-rekwiziti ħaj jiskadu fil-31 ta' Deċembru tal-2017 u eh, ikollhom eh, jużaw l-istess kondizjoniet li nsibu fi CRR mill-ewel ta' jannar. Forsi dan mhux l-aħjar trattament għalhekk aħna naħsbu li dan jista' jkollu impatt negativ dawk is-setturi fejn il komerċanti fil-komoditajiet huma attivi b'mod partikolari bħal fis-setturi tal-agrikoltura u l-enerġija dan għaliex profil ta' riskju taħt il-ġestjoni eh, ta' riskju jirriflettu propju dawn il- eh, Swi, dawn jiġu mill l-esponiment ta' dawk il-kumpaniji għal ċertu variables bħal il-bżon li tista' jista' jinbidel u il-kapaċità fiżika ma tantx huma dipendenti fuq il-finanzjar ta' medda qasira ta' żmien. Iżda aħna nixtiequ nħeġġu lil kummissjoni sabiex tikkunsidra fid dettall il-natura u il-riskju ta' dawn il-kumpaniji u il-kuntest ta' reviżjoni fil-Capital Requirements Regime sabiex ikonna l-aħjar eh, oqsfa regolatorju prudenzjali. Grazzi. Thank you, Mr. Toyer, for the GUI e Group. Uh, Grazzi ħafna, Signora Mattia Salgue. Le, ma jidux li edaw, mela naddu l-Sur Lamberts għal darboħra. Grazzi ħafna, Sur President. Għal politiċi soltu l-eżerċizzi diffiċli huwa kif iqassru l-istorja Illum jiena għandi sfida bil-kontra kif nista' nagħmel storja qasira imtawla. Jiena ma nsibx li inti tixtieq tisma' niskela għal seba' minuti fuq dan is-suġġett tan diffiċli, għalhekk jiena nista' ngħid sempliciment li aħna naqblu mar-rapporter Iżda darba jiena għat għandi ħin biex nitkellem nista' ngħid li nhar is-sibt sirt nannu għall-ewwel darba u forsi dinja xi ħaġa li nistgħu Eh, imbidlu xi ftit l-atmosfera għawek namluwa iżjed ferriħija. Eh, jien mhix responsabbli, eh? tifla tiegħi għamlitu għamlita din tarbija. Ma parti minn hekk m'għandna xejn xi li ħlif li ġaw rapporter. Grazzi ħafna mela. Issa, li FDD m'għandhomx kummenti? Mela, għall-agenda biex nirridu nistgħu ngħidu li għandkom 21 ġurnata biex tagħmlu oġġezzjoni għal dan il-fajl, jiġri għandkom iċ-ċans sa' 7 ta' Marzu biex toġġezzjonaw. Mbagħad wara dan, ir rapport jiġi immitqies bħala adottat. Sakemm m'hemmx 10% tal-membri joġezzjonaw, ġviri imbżon li kunem oġezzjoni minn seba membri tal-ikon. Mela, dan il-punt għalaqni, issa nishtiq nazi għal-punti ta' qabel, għalix insejt natikom l-iskadenza tar-rapport ta' qabel. Għalek, mela, fuq il-rapport fuq l-aċċess għal finanzjament tal-SMEs, il-skadenza l-emendi hija il-5 ta' april, fl-ofsinar, il-konsiderazzjonijiet tal-emendi ħassir fis 25 u 26 mhux 16 ta' April. Eh, Umbat ħajkun hemm il-votazzjoni u li jkun ħatkun fi 13 u 14 ta' Ġunju, ovvjament skont id-data ta' l-autorizzazzjoni ġviri. Umbat ħajkun hemm il-plenarja f'Settembru ta' din is-sena. Issa, nistaw naddu għall-aħħar punt fuq l-agenda tagħna għall-lum wara nofsinhar. Jider li hemm problema fuq il-mikrofonu, hemm problema bil-mikrofonu, hemm ħafna storbju fuq il-mikrofonu, forsi t-tekniċi jistgħu jaraw naqra x'inhi il-problema. Iva, nista' sempliċement inbiddel il-mikrofonu jgħid il-President u Iva nirringrazzjaw lill-President tal-li biddel il-mikrofonu. il mikrofonu Issa, fuq l-iskadenza tal-file tal-SMEs, l-iskadenza l-emendi għal-5 ta' april, l-konsiderazzjoni u l-emendi fil-25 u 26 ta' april, un bat votazzjoni fikon ħajsir fil-13 u 14 ta' ġunju, il-plenarja isir f'settembru. Mela, palma jt wasalna fl-axħar file tal-laqatana tal-lum. Il-VAT, l-axħar punt fuq l-agenda tagħna. Mela, il-fajl fuq il-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjut. L-Onorevoli Ferrera ħad tkellem l-ewwel. Iva, grazzi ħafna ħal eh, jien nitkellem fitem is-Sur Peter Zeman li sfortunatament ma tistax ikun preżenti għal raġunijiet importanti. U fuq ir-rapport innifsu il sur Peter Zeman Din hija proposta teknika ħafna biex nestendu id-dew minn tar-rata minima standard ta' 15% mill-ewwel ta' Jannar tal-2016 sa 31 ta' Deċembru sal-2017. Din id-direttiva hija sistema ta' tranzizzjoni tar-rata minima u tgħid li ir-rata standard tal-VAT ma tistax tkun aktar baxxa minn 15% fi kwalunkwe stat membru l-rata minima standard li tiġi applikata fl-istati membri kollha hija salvagwardja utli għal funzjonament kif supposta suq intern mingħajr ma jkun hemm distorsjoni ta' kompetizzjoni. U jekk tikkonsidra li l-istati membri kollha illum il-ġurnata għandhom rata ta' iktar me 15% l-arranġament kurrenti ta' minimu ta' 15% jagħti ċertu lokal manuvra għall-istati membri sabiex ikun jistaw jagħmlu riformi tal-VAT li forsi jridu innaqsu l-standard VAT billi wessaw il-bażi tal-VAT u b'dan il-mod ikun jistaw jbaxxu ċertu taxxi. Din id-dispożizzjoni ġiet estiża ħames darbit mill-1993 u hija applikata sa kienet applikata sa 31 ta' Deċembru ta' 2015. Fl-2016 il-Kummissjoni ħadd ippubblika pjan ta' azzjoni għal sistema definita li tajba l-kontra il-frodi għal din it-taxxa tal-VAT li hija tajba għal suq waħdini. E, il-pjantazzjoni ħajati il-passi li jmiss wara il-riżultati tal-komunikazzjoni tal-2011 fuq il-ġejjini tal-VAT. Mod partikolari ħat ispjega il-fatturi ewlenin ta' dan ir-reġim definittiv tal-VAT għal kummerċ l-Unjoni Ewropea li l-Komissjoni tixtieq trintrodotti tintroduċi u trid tadatta wkoll ir-regoli eżistenti fuq il-VAT għal reġim li huwa karatterizzat mill-prinċipju ta' destinazzjoni. F'dawn iċ-ċirkonstanzi u skont id-deċiżjoni deċiżjoni fuq il-xejra ħarija tal-reġim eh, u il-proposta jista li mod retrattiv jinżam tinżam din ir-rata minima standard ta' 15% u hemm proposta wkoll li l-arranġamenti kurrenti jiġu estiżi għal sentej sal-31 ta' Deċembru tal-2017 u li nippermettu li jkun hemm diskussjoni aktar komprensiva fuq ir-rati tal-VAT eh, brabta ma' dan il-pjan ta' azzjoni li għandu joħroġ eh, dal-waqt fuq il-VAT. Dak kollox minn ħati grazzi. Grazzi ħafna Lisa min-ħat tal-PPE l-Onorevoli Polnova imma taċ tkun hawn, ma nafx ikaw xi ħadd li xtieq jitkellem minn floka, jisur langan. Iva, grazzi ħafna. Bażikament aħna ovvjament naqblu ma' din il-proposta hija sempliċement proċedura ta' ta' aċċettazzjoni ġviri li irritu ikun hemm unanimità, imma nix inkun naf jiena għalfejn tiġi estiża biss għal sentej qabel dejjem ġiet estiża ħames snin. U tieni ħaġa li għana astramba u hija kwistjoni ta' għalfejn din saret, hija li bejn l-ewwel ta' jannaru meta din tidħol fis-seħ, probabbilment fl-ewwel ta' April, eh, għaliex ħajkun impossibbli namlu qabel għaliex irridu nipotaw fil-plenarja, Hemmhekk hemm distak ta' tliet xhur fil-leġiżlazzjoni, ġbi hemm distak hemm tliet xhur fejn eh, eh, fejn nemx kopertura minn din il-leġizlazzjoni x'tkadit fil-31 ta' Diċembru tal-2015. Jirrid ikun naf mela għalfej l-estensjoni saret bissa sentej u għalfej waslet daqshekk tard fej kullimkien aħna rridu niġġieldu kontra frodi tal-VAT u l-Komissjoni sempliċement titħallit li ċur jgħaddu mingħajr ma tagħmel xejn. Ma nixef nifhem l-ispjegazzjoni tagħha x'inhi u jiena naħseb li fir-rapport, sabosta rapport hemm bżonn li jkun hemm riflessjoni tagħha u jiena naħseb li din hija xi ħaġa stramba Grazzi ħafna Sur Lange, issa mill-grupp ta' l-ICR jiena i shadow Rapporter. U nixtieq nirringrazzja l-rapporter, Sur Simon, eh, aħna qbilna fl-imkien ma' rapporter u ma' l-Kummissjoni li hemm bżonn iva li nestendu il-qafas korrenti per sentej, aħna qed nittamaw li l-Kummissjoni ħatuża dan il-ħin eh, biħsib biex tifoka fuq it-tfassil ta' pjan ta' azzjoni sot għal VAT sabiex il-kummerċ transkonfinali kun iżjed faċli għal kumpaniji għal sfortunatament aħna xorta waħda għadna edin nirċivu il-menti minant intraprenditori imprendituri li il-reġim ta' VAT huwa tapis U skont l-arfin tana, skont dak li nafu, il-kumpaniji għandhom problemi biex jirkupraw il-VAT minn stati membri oħra. Hemm ukoll piżijiet fuq il-kumpaniji li joperaw fuq livell elettroniku. Għalhekk jiena nixtieq nitlob lill-Kummissjoni sabiex ma tifukax biss fuq il-ġlida kontra l-frodi li ovvjament hija xi ħaġa importanti, imma hemm bżonn li tifoka wkoll fuq il-kompletazzjoni twettieq ta' suq waħdini u tiftaħ bibin ġodda permezz ta' reġim ta' VAT simplifikati ma jiena nappoġġa il-mistoqsijiet ta' Sur Langen u eh, fl-aħħar mill-aħħar nixtieq nistaqsi l kummissjoni jekk għandhomx opinjoni fuq dawn is-sentej għalfej sentej jiena nittama li s-sentej jużawhom bil-ħsieb biex jaħdmu fuq reġim tajjeb għal-ġejjeni. Mela, issa għaddi l-kelma l-rappresentant ta' Alda kelli s-sur Jasek, imma sfortunatament kelli jitlaq. Mela, għal-partit tal-ħodor is-sur Urtasen, li u kol mux jataw. Mela, għanna ftit ħin għal catch the eye. ISDD e jew INF e għandkom xaġa xi tgħidu? Le? Għaw xi ħadd jixtieq jgħid xi ħaġa? Fuq fil-proċedura ta' catch the eye għax le nistgħu nikkonkludu u nagħlqu din il-laqgħa kmieni. Mela nixtieq nitkellem fuq l agenda ġifieri iż-żminijiet u mbagħad l-ewwel ħanaddi l-kelma lis-Sinjura Ferreira bħala rapporter jew fisem rapporter. Grazzi ħafna. Jien ma naħsibx li hemm xi problemi il-kbar fost il-membri differenti ta' tim ta' rapporter fil-parlament Iżda huwa importanti li aħna nifmu min-naħa tal-Kummissjoni u għawek nishtiq nikkonferma dak li intqal minn naħa tas Sur Vernon Langen, nipruvaw nifmu għalfej il-proposta waslet ta' sektart. U l-interpretazzjoni impliċita tagħna dwar il-periodu ta' sentej li dan kien iż-żmien meħtieġ biex ir-riforma aktar ġenerali tiġi konkluża. U aħna nafu li anka flekon edin insegu mill-viċin ħafna il-ġlida kontra il-frodi tal-VAT. Għalek l-interpretazzjoni tijaj mod istintifija di Iżda ovvjament nixtiequ nisimgħu minant il-Kummissjoni biex naraw xanda xi u nikkonfermaw jekk aħniex qed ninterpretawha b'mod korrett. Grazzi ħafna jina għadni kif ġejt informat li il-Kummissjoni ħadet nota tal-mistoqsijiet u ħa teżamina dan il-fattu tikkonferma eh, jekk ir-raġuni għal din l-estensjoni ta' sentej bit biss ix marbuta mal-riforma aktar ġenerali tal-VAT jew le biex inkomplu issa fuq il-iskadenzi din ukoll hija proċedura simplifikata Għalek il-membri ta' Likon għandhom 21 ġurnata biex joġġezzjonaw għandhom sal-25 ta' frar, Umbat il-rapport ħajġi ikkonsidrat bħala adottat. Sakemm mawx seba membri tal-ikon li joġġezzjonaw. Mela, wasalna fit-tmim tal-qatana. Jiena nixtieq nawguralkom serata mill-isbaħ. Grazzi.